Vamos a empezar la votación. Nibdew sessjoni tal-votazzjoni. L-ewwel għandna rapport Casini fuq il-ftehim interistituzzjonali bejn il-Parlament u l-Bank Ċentrali. Vot uniku a favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa ser nivutaw fuq uh, numerical strength ta' delegazzjonijiet interparlamentari delegazzjonijiet oħrajn. Dak favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Issa il-rapport Ceskova fuq il-kwitanza tal-2011 tal-Kunsill u l-Kunsill Ewropew. Memx emendi. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadiet. Issa nada l-mozzjoni r-riżoluzzjoni e favur kontra għadiet. Signori, palma tafu. Issa ser ikun hemm sezzjoni flimkien ma' Missiden Distint il-President tas-Senegal. the President of Senegal and we'll have to President ta' Senegal ser ikonna ninterrompu il-sessjoni il-votazzjonijiet ġifiri unkomplu wara. Ġifiri war, flok namlu il-rapport Zannoni li huwa twil u għal daqsan ser ikonna problemi bil-ħin ser naddu għal oħrajn li huma iqsar u nivutaw fuq Zannoni iktar tard. Tajjeb, mela, issa ser naddu għal rapport Harper. Fuq eh, dajes li jintużaw għal rikreazzjoni u l-inġenji tal-ilma personali. se nivvotaw fuq l-ewwel blok ta' emendi votazzjoni nominali. Se sierra votazzjoni. Votazzjoni għamaluqa. Blok wieħed għaddiet. Issa ser nivvotaw fuq il-proposta tal-Kommissjoni votazzjoni nominali. Votazzjoni għam miftuħa. Se tjera votazzjon. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Mozzjoni għal riżoluzzjoni leġislativa, votazzjoni nominali. Il-votazzjoni hija magħluqa. Il-proposta għaddiet. Issa ser nivvotaw fuq ir-rapport Vernio. Ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali Blok wieħed. Votazzjoni nominali. Votazzjoni hija miftuħa. L-ewwel parti fil-fatt. Votazzjoni. Dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti fejn għandna votazzjoni nominali. Il-votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni għam magħluqa. Għaddiet. proposta, eh, votazzjoni fuq il-proposta ta' komissjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni għamaluqa. Għaddit. Qabel ma nadu għal mozzjoni leġislattiva ser nivotaw fuq 161 dak favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddiet. Issa nagħdu fuq il għal mozzjoni leġislattiva il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni nominali. Votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Vemos informe Power. L-informe. Issan għanna il-rapport Bauer fuq il ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u l-Armenja dwar il-faċillazzjoni tal-ħruġ tal-viżi. Dak favur, kontra, astenzjonijiet, għadiet. It-tieni rapport tas Sinjura Bauer fuq il-ftejim mal-Armenja dwar ir-riammissjoni ta' persuni li jirresjedu mingħajr awtorizzazzjoni da' favur kontra astenzjonijiet għaddit. Għaddit. Issa għanna indikazzjonijiet permessi dwar is-saħ li jsiru fuq l-ikel għanna bżon ta' maġġoranza kwalifikata biex tgħaddi dak favur u sew Ollu jdejkom, dawk favur, dawk kontra. Ser konna bżonni ċekjaw mod elettroniku. Il-votazzjoni għam miftuħa. Sezzjara votazzjoni? Votazzjoni għam maluqa. Ma diċ. Naddu issa għalikulu prodotti li oriġinaw mill-animali. Mozzjoni għal rezoluzzjoni għal darbar għanna bżanta maġġoranza kwalifikata dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet. Nivverifika b'mod elettroniku l-votazzjoni għam miftuħa. Se cierra votazzjon. Votazzjoni għamaluqa. Ma diċ. naddu għan negozjati ma' ċina. Namlu l-emendi għetu sej u ma' identiċi nominali. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. 17 żewġ partijiet favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Tini parti nominali, miftuħa. Maluqa? Għaddit. Emenda 2, nominali, miftuħa? Maluqa? Għaddit. Naddu għal 26 tlet partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, jastienu għaddit. Tini parti favur, kontra, jastienu għaddit. Tiret parti favur, kontra, jastienu għaddit. Paragrafu 36, emenda 3 nominali miftuħa. Maluqa? Madiċ. Emenda 7, nominali miftuħa. Maluqa? ma bdiċ. Paragrafu 41, żewġ biċċiet, dawk favur l-ewwel parti, dawk kontra l-ewwel parti għaddiet. It-tieni parti dawk nominali miftuħa. Maluqa? Għaddiet? Emenda erba, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Nejorbejn żewġ biċċiet l-ewwel parti favur, dawk kontra jastien, għaddit, dawk it tini parti nominali dawk favur, daw kontra għaddit. Emenda 5. Nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Mattiċ. Emenda 8 nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa? maddiċ. 43 tlet biċċiet l-ewwel parti dawk favur kontra jastienu għaddit, it-tieni parti dawk favur, dawk kontra jastienu permettu li ftit verifika fuq it-tieni parti maluqa. Għaddit. It-tielet parti ġi tirtirata għandna bżonn nivvotaw. Nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni dawk favur, kontra, jastjenu, għaddit. naddu għal punt limis. Għanna għanna ħin għal vot ieħor dwar il-relazzjoni komerċali ma' Taiwan, paragrafu wieħed żewġ partijiet dawk dawk favur, dawk kontra jastienu għaddiet. It-tieni parti dawk favur, kontra jastienu għaddiet. Emenda wieħed dawk favur, kontra, jastjenu, maddiċ. Paragrafu 4, favur, kontra, verifika, votazzjoni miftuħa. Paragrafu 4. Maluqa? Għaddit. Emenda 2 nominali miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Naddu għal paragrafu erba' nominali miftuħa. Kelli ngħid paragrafu 14 mhux erba' skużawni. Żball. Erba' paragrafu 14 nominali, votazzjoni miftuħa magħluqa? Għaddit. Nivvotaw fuq ir rezoluzzjoni dak favur ir-riżoluzzjoni daw kontra jastienu għaddit. Issa ser naġġornaw għas-seduta formali. Oħra? Jekk tasbu li hemm ħin għal vot ieħor? Nistgħu mmexxu? Tridu ieħor? votaw għal ieħor. Is-Sinjura Lichtenberg? Kollegi, qabel ma tibdew tajtu issimawni, il-biraħ tkellimna dwar il-ħinijiet ta' xogħol u standby għal min jaħdem fuq l-ajruplani u l-President Kalas kien hemm diversi proposti biex inkunu nistgħu nilħu konsens bejn l-Unjoni tal-ħaddiema fit-trasport u dawn huma bbażati fuq proposti oriġinali illi aħna konna ressaqna lil dan l-istess kumitat u kien hemm diversi emendi għal dan ma nafux anka maħabba l-mod kif inhu miktub x'inhi il-proposta eżatta mill-Kummissjoni kif inhi x'inhi ir-riżoluzzjoni li ħan votaw dwara tirrevoka din il-proposta minħabba l-fatt li għabbażi tal-affarijiet li ġew negozjati preċedentement u jider li illi il-Parlament għandu bżonn ikun jaf dwar xiex qed jivvota wara kollox xu bekk. U dan eh, hekk qed nappella lilkom biex nepposponu dan il-vot biex inkunu nistaw nispezzjonaw il-proposta tal-Kommissjoni bil-kidba u niddibattu kif jixraq. Grazzi, Signora Lichtenberg. Berger. Biqbin ma' regoli ta' proċedura nistaw nisimaw kellim li jaqbel jew ma jaqbelx mal-mozzjoni tiegħek. Aw xi kellim li huwa favur, li huwa favur, li jixtieq jitkellem? għawm xaħat li juga li ma jaqbilx. Le. Jina naqbel mozzi, għandi ċertu xettiċizmu dwar regoli tal-Kommissjoni, jekk dawn jistaw jittejbu ejjew namlu użu ta' dak iż-żmien u għandna dak iż-żmien fil-fatt tad-dispożizzjoni tagħna. Grazzi ħafna kellim li ma jaqbilx. Aw mawħat illi ma jaqbilx? Is-Sinjura Peroni. Sinjur Peroni, skużawni, President, jiena nħoss li f'dan l-istadju vota tal-Parlament dwar din il-proposta ta' ristrutturar tista' mhux tejn il-pożizzjoni tagħna vizavi il-Kommissjoni u l-Konsil. Ejjew nifvotaw il-proposta tal-Sinjura Lichtenberg. Dawk favur uru tellaw idejkom jekk intom taqblu mal-mozzjoni ta' Sinjura Lichtenberg dawk kontra verifika elettronika, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Ser nieħdu il-vot dwar kwestjonijiet ta' kondizjonijiet tekniċi, votazzjoni nominali, miftuħa. Technical Requirements and Administrative Procedures. Maluqa? Maddiċ. Ser naġġornaw issa? Biex imbagħad nistgħu nisimgħu il-diskors tal-President tas-Senegal u nerġaw nibdew il-votazzjoni iktar tard.